Kollegi, Il-bira, il-President ħabbar l-interpretazzjoni ta' regola 202 paragrafu 5 proposta mill-Kumitat tal-Affarijiet Konstituzzjonali. Skont regola 211 ma kien hemm l-ebda oppożizzjoni għal din interpretazzjoni u għalhekk ġiet approvata. L-ewwel punt tal-aġenda tagħna huma stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni